Naddi għall-agenda tagħna. Il-minuti tal- tal-laqa ta' 17 Diċembru ġiġa qegħdin eh, qudiemkom hemm xi kummenti li xtaqgħu tagħmlu fuq din. Tajjeb jemti. Mela, jekk m'hemmx kummenti dawn napprovaw.